Nibdew mela bil-konklużjoni tal-workshops differenti umbat wara ikonna debattitu. Bl-intervent tal-membri li jishtuq jipartiċipaw dan id-debattitu. Kif kontat najt? kena tlet workshops fl-istess ħin u fejn kena debattiti differenti. E, kena il-komment li forsi e, ovvjament kena bżon sitt iktar ħin għax il-workshops kienu osra wis, veru, edin diskutu suġġett fejn Kolla kemm aħna qegħdin hawnhekk nixtiequ nipparteċipaw u nagħtu l-perspettiva tagħna. Imma jekk jew hekk dejjem qegħdin nitalmu minn sena għall-oħra u forsi s-sena e, diħla meta nirganizzaw attività għal jum ta' nisa ta' 8 ta' marzu nistaw forsi konna iktar partecipazzjoni minnaħa ta'kom. Kif kontat najt, natu bidu, għal konklusjoniet tal-workshops differenti u nibda billi ngħaddi l-kelma l-rapporter tal-ewwel workshop fuq il-vjolenza kontra in-nisa rifuġati. Jekk joġbok is-sur urtasuna dilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lilkom il-kol tal-paċipazzjoni tagħkom Jina se nagħmel rapport tal-ewwel workshop ovvjament jekk ninsa xi ħaġa se jkun dibattitu iktar tard u għalhekk dawk li parteċipaw fil-workshop ikollhom il-possibilità naħseb li jżidu xi ħaġa jekk ninsa xi ħaġa. Mela għanna diskussjoni interessanti ħafna bejn il-membri tal-Parlament u tal-rappresentanti tal-soċjetà ċivili kien hemm ħafna idea differenti fuq il-vjolenza eh, kontra minn tifittex l-azil, ir-rifuġati, n-nisa eh, biex ikun hemm Eh, neħu l-impunità fuq il-kontrabandisti daw kienu kollha kwistjonijiet imresqa minn eh, ċipru kien hemm ukoll kontribuzzjonijiet tar eh, parteċipanti fuq l-aspetti legali tal-istati membri kollega mir rumanija għalet għabar tajba l-Rumanija issa tipprova timplementa l-Konvenzjoni ta' Istanbul u kienem kollega mill-Greċja illi spiegat xiftit l-esperjenza tal-Greċa bi 800.000 refuġati li waslu fil-pajis u d-diffikultajiet illi l bżonni tan nisa jiġu indirizzati fejn in-nisa u it-tfal Eh, jkunu izolati, jkunu waħedhom u jirċevu biss solidarjetà mill-nies tal-lokal. Iġifiri din hija problema drammatika. Kollega mill-Portugal sema illi f'każijiet partikolari għandna bżonn nindirizzaw il-fatt li x'imdaqiet ikollna strumenti tajbin bħal konvenzjoni ta' Istanbul jew liġijiet fuq il-livell internazzjonali ma l-implementazzjoni x'imdaqiet ma tkunx waħda sħiħa u għalhekk din hija sitwazzjoni illi tiġri f'bosta stati membri u eh, toqgħod ukoll in-nisa ovvjament u l dinja ħaġa importanti li bżonn indirizzaw. Kollega minn Franza qalet spjegat kif l-affarijiet jiġru fi Franza fejn hemm focus group fl aġenzija għal Rifuġati li qed tiffoka eh, fuq id-drittijiet tan-nisa u hemm sforza għaddej fil-pajjiż. Kollegi oħra membri tal-Parlament Ewropew u kol u punt importanti debattu tagħna il-problemi ta' nisa rifuġati li ħabtu wiċċu magħhom ma tantx il-metla xandir jafu xinu għaddej anki fil-deputati tal-Parlament Ewropew stess u lek għanna bżorra kuxenza fuq is-sitwazzjoni u għalek is-sessjoni tal-lum skonti hija tant importanti. Nixtieq nirringrazzja l-kontribut minn Jacqueline mill presenza tal-Kunsill tal-Olanda għal-parteċipazzjoni tagħha u qabel ma nagħla nixtieq ngħid li kien hemm żewġ kontribuzzjoni minn Mina Daf, social worker u Rightly Whaley mill eh, Kommissjoni għal-Refuġati tal-ewwel spjegat kazijiet konkreti, per eżempju nisa mill-Afganistan jassu mat tfal tagħhom fuq il-frontier tal-Unjoni Ewropea fej kellhom ħabtu wiċċhom ma' sitwazzjoni fej kienem hemm uh, open shelter kellhom uh, joqogħdu f'ċentri ma' irġiel, problemi ta' violenza u ta' violenza sessuali f'bosta każijiet, in-nisa kellhom jorganizzaw ruhom biex ikunu assisa huma stess matul il-lejl u għalek eh, daw kienu kasijiet importanti ħafna li ġew presentati Michael Rayleigh mill-Kummissjoni eh, tar-Refuġati għan-nisa u senal hawnhekk 55% għalet illi ta' dawk ir-rifuġati li vjaġġaw u ma' nisa u ma' tfajliet dejjem riskju għal stupru, violenza sessuali, xmda qed jaħarbu minn żwieġ forzat f'pajjiżhom stess u ximdaqiet għandhom bżonn ħabtu biċom ma eh, eh, sess biex ikunu jistaw eh, ikollom il-vjaġġ blaħlas u għalek naħseb illi reazzjonijiet u tweġibiet li għadin natu mumiex għat iħarsuhom lanqas fiċ-ċentri ta' detenzjoni xi ħaġa li rapporter is-Sinjura Hannibal ukoll kol diskutit magħna vi kollega kienet tettajt li jem linji ta' gwida internazzjonali biex namlu tajjeb għal dawn il-kondizjoni dawn il-ċentri uh, eh, ta' detenzjoni, per eżempju memx toilet separati għal nisaw l-ġil, uh, eh, nisaw l-ġil jiexu fl-imkien fl-istess kmamar u għalek, eh, pero u għafax li għed forsi jisolvi dawn din il-situazzjoni, għalek għanna bżon ta' iktar esperti, f'dawn iċ-ċentri iktar faċilitazzjonijiet tal-kura tas-saħħa provduti fil-lingwi tar-rifuġati biex ma jkollhomx bżonn li saqsu l-kontrabandisti jekk ma jifmux lill-uffiċjali. Per eżempju għandna bżonn ukoll mekanizmu ta' referenza meta ikunem hemm eh, rapporti ta' każijiet eh, reali ta' violenza sessuali U pala konklużjoni ġenerali, s njura Izraeli kienet għettajt, u naħseb din hija ħaġa importanti, illi il-politiki tal-azil attwali qed jiperikolaw il-ħajja tan-nisa u għandna bżonn ta' aċċess. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, eh, Sur Urtasun, u grazzi ħafna eh, ta' rapport tal-parteċipanti. Issa, Nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Ajudo, rapporter tat-tieni workshop fuq is-sitwazzjoni ta' rifugjati u dawk li tifittxu l-azil mill perspettiva tal-kura tas-saħħa. Sinjura Ajuto, grazzi ħafna President. Ovvjament dan il-workshop forsi kien dak l-iktar tekniku għax kien fuq l-aspet li għandhom xaqsmu mal-kura tas saħħa li għandhom bżon ir-rifuġati, specialment in-nisa rifuġati. Dan kien il-qafas ta' seminar tal-workshop l-Europa u dima għanda moviment massiċ tal-fluss tal-immigranti li għatina ħarbu mill-konflitt, armat, mill-persekuzzjoniet u violenzi sessuali. In-nisa jirpresentaw waħda mill-kategoriji l-iktar esposti, speċjalment meta nikkonsidraw il-kondizzjonijiet li għandhom bżonn jgħaddu minnhom matul dawn il-vjaġġi. Jekk huma speċjalment nisa tqal, nisa waħedhom, tfal, adolescenti u iktar u iktar jekk huma persuni illi għandhom xi disabilità jew huma anzjani. U għalhekk dawn is-sitwazzjonijiet kollha dawn il-kwistjonijiet għandhom xaqsmu mas-saħħa għandhom bżonn ikunu ta' importanza ewlenija. Dan kien is-suġġett tas seminar tagħna u stajna eh, nitkellmu fa' dan il-punti kritiċi nixtieq imur pass lura u ngħid li huma l-istrumenti li l-Unjoni Ewropea mill-perspettiva leġislattiva diġà implementat. Ġifir tesisti direttiva fuq l-akkoljenza ta' dawk illi jisaqsu għal ħarsien internazzjonali direttiva fis seħħ fejn tajt illi dawk li fitxu li jitolbu l-azil għandhom dritt tal-kura tas-saħħa f'kwistjonijiet urġenti u anki meta jkun hemm il-Mart. Ir-rifuġati rikonoxxuti wkoll supposti gawdu mill-istess drittijiet għall-aċċess għal kura ta' saħħa bħal ċittadini u għalhekk din hija ħaġa kritika għax mhux dejjem da kollu huwa veru. Legoli speċifiċi huma previsti wkoll għal miżuri li ġew adottati meta jkun hemm traffikar tal-bnedmin u għalhekk hemm bżonn ta' assistenza psikoloġika, konsulenza u informazzjoni kif ġie previst ukoll mid-direttiva tal-kontra it-traffikar. Ġifieri l-Unjoni Ewropea għandha liġijiet tagħha imma hemm problemi għax xekk aħna qegħdin hawnhekk illum u nitolbu illi da kollu jidi jiġi implementat għax id-direttiva baqat eh, biss eh, fuq il-karta ġi infakkar ukoll anki fuq il-bidu tal-ħidma tagħna dal-għodu fuq id-data tal-UNICEF, iġifieri ta' frar tal-2016, ġifiri ta' ftit jimilu, fejn intqal illi sal aħħar ta' frar il-numru ta' nisa u tfal li waslu fl ewropa eleb kważi id-doppju ta' numru tal-irġiel. din l-ewwel derba mementu faqat il-kriżi tal-immigranti u għalhekk għandna perċentwali għandna it-tfal u n-nisa li huma 60% tal rifuġati u immigranti meta qabel ma' 27% ta' ġunju ta' sena li għaddiet u għalhekk in-nisa huma esposti mod partikolari għal riskju ta' violenzi u abbuż sesswali mit-traffikanti kif ta' gruppi kriminali matul il-vjaġġ tagħhom. Nawal Safi qalet illi l-Ewropa qed issir diffiċli illi jitgħaddi minna. Imma dawn it-traffikanti u dawn il-gangs kriminali jistgħu jitlu fl-Ewropa, ħaġa li għandna bżonn nżommu f'moħħna. Issa, l-infrastruttura u servizz ta' appoġġ huma importanti ħafna x'dawn is-servizzi għandhom bżonn staff illi jkun imħarreġ fuq il-violenza sessuali u jkun jistgħu jagħtu servizz mediku urġenti u servizz ta' għajnuna psikoloġika l vittmi li tikunu n-nisa biex hekk ikun jistgħu jagħtu l-informazzjoni li rifuġati da u min ifittex l-asil. Waħda mill-problemi li ħarġet minn dan il-workshop huwa li hemm ħafna eh, ftit provi diretti ta' dak li qed jiġri f'dawn iċ-ċentri forsi eh, nisimgħu iktar minn nis volontarju mill-istaff dawk illi jisimaw lil dawn il-rifuġati ftit hemm nies illi jitkellmu direttament minn dawn il-vitmi u kien hemm il-problema wkoll illi ma kienx hemm esperjenzi diretti mit-tfal li mhumiex akkompanjati li jaslu fuq il-frontiera xem adolescenti illi wieħed jista' jitkellem magħhom nistgħu nintervistawhom ma nafu xejn għax sissa m'hemmx eh, esperjenzi diretti minn dawn it-tfal taħt l-età il- f'dan il ċentru ta' akkoljenza l-iktar hemm irġiel fost il soldati u fost il-pulizija u dan mhux qed iħeġġeġ in-nisa rifuġati qegħdin hemm anke fid-dawl tal-esperjenzi li smajna dawn l-istaff li kwasi dejjem irġiel pulizija ta' spiss sfortunatament ukoll ikunu problemi u violenza minn fil u għalhekk hemm bżonn ta' iktar staff nisa anki fost l-assisa. U għalhekk issa mbagħad immorru għall-istruttura, l-infrastruttura hemm bżonn ta' spazji li jkunu biss għan-nisa u għat-tfal f'dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni transitu fejn jistgħu jkunu intervistati b'mod konfidenzjali kif għadna qabel u anke biex ikollhom spazji biex iħallu tfal pereżempju meta n-nisa jmorru jkuraw ruhom u jew forse jiġu intervistati għandna bżonn għandhom bżonn ta' servizzi speċifiċi biex ikunu nistgħu which war bżonnijiet ta' nisa, pereżempju meta nawal kif għaltina dal-għodu meta erba ħames sijat eh, fil-bart, fil-kju biex wieħed ikollu l-ħobsa ta' kuljum. U għalhekk din dinja prassi insostenibbli meta dawn in-nisa tqal għandhom bżonn pereżempju jikjujaw jew forsi huma morda u għalhekk meta jiġu biex ikollhom aċċess għall ġeni u għall-ilma. Ġi nfakkar ukoll matul il-workshop in-numru qoli ħafna tan nisa tqalam fost dawn ir-rifuġati u l-bicċa l-kbira huma eh, eh, mill-qutin, ovvjament mill-istess, mit-tensjoni u anki x'indaqqiet ikun hemm il-mowt kemm tal-om u kemm tat-tarbija. U għalhekk eh, ġiet ikun hemm aċċess għas servizzi oħrajn biex hekk nkunu nistgħu naraw eh, nkunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni tas saħħa ta' kull mara li qiegħda hemmhekk. Imma hemm ħafna ostakoli għal dan eh, l-aċċess għal kura tas saħħa skont il-pajjiż. Xkiel ostakoli minħabba eh, minħabba l-nuqqas ta' komunikazzjoni, minħabba l-karatteristiċi kulturali, u anke meta hemm nies edukati li jistgħu forsi jitkellmu lingwa oħra, mumiex tobba ma jkunux jafu termini mediċi kif jistaw jispegaw ruħom fuq dak li qed iħossu, pereżempju, s-sintomi ta' xi li għandhom. Hemm ħafna bżonnijiet għal qabel u wara it-twelid, pereżempju wara l-ħlas. U għalhekk dawn is-sitwazzjoni magravati mħabba nuqqas ta' appoġġ lingwistiku, trasport, kura ta' tfal kif ukoll dawn li ma jiġux akkompanjati. Imma waħda mill-problemi fondamentali tal li ħaġet mill-workshop hija il-bżon illi ma jkunx hemm eh, diffikultajiet legali għall-aċċess tal-kurat ta' saħħa speċjalment tan nisa tqalu u għat-tfal dawk in-nisa illi għandhom bżonn jmorru l-isptar meta jiġu eh, mal-ewwel derba minn l-ewwel ċentru ta' akkoljenza dawn in-nisa jirrifjutaw illi imorru l-isptar tal-istat fejn edin. U dan minħabba raġunijiet amministrativi jew legali għandhom eh, jibżaw forsi mħabba nuqqas ta' flus u għalek huma ma jibżaw ħafna l-imbat wara wara l-isptar jibatuhom lura f'pajjiżhom hemm bżonn dawn is-servizzi ta' saħħa għandhom bżonn jikkonsidraw ukoll mobilità. Iġifieri mhux biss ikunu eh, fl-istati membri imma jkun hemm il-possibilità illi dawn ikun dawn is-servizzi jkunu mobli u jmorru fejn dawn il-persuni qegħdin jistennew jiġifieri hemm bżonn ta' unitajiet mobli. Fejn hemm nuqqasijiet min-naħa tal-istituzzjonijiet Fortunatament kien hemm l-intervent ta' ħafna organizzazzjonijiet hawnhekk kellna rappreżentant tat-tobba mingħajr frontieri u smajna kellha tajt ma hemm organizzazzjonijiet oħra bħala emergency pereżempju illi huma jagħmlu tajjeb għal ġufijiet tal-istati membri. F'sitwazzjonijiet bħal dawn ma rridux ninsow lanqas minn nies volontarji ħafna ħafna minnhom bħalma eh, kellna hawnhekk nawal safi Dawn huma kollha volontari illi salvaw ħafna ħajjiet tal-bnedmin. U għalhekk dawn it-talbiet ukoll għandhom ħafna xkil burokratiċi ċifej talbiet tal lażil u mal detenzjoni dan jista' jkollu impatt gravi ħafna fuq is-saħħa tan-nisa. Detenzjoni ma tagħmilx lifta grava trawm li diġà jeżistu għan-nisa li diġà kellhom jħabtu wiċċhom mal violenzi sesswali. Nalaq billi ngħid illi hu fondamentali niggarantixxu il-kura tas saħħa għal nisa kollha u ta' li huma refuġati jew illi jissaqsu għall azil In-nisa għandhom esiġenzi differenti mill-riġiel għax għandhom il-vjolenza sessuali, komplikazzjonijiet fit-tqala, ostakoli kulturali l access għal kura u għalhekk hemm bżonn ta' risorsi mirati biex jiġu żviluppati servizzi speċifiċi għan-nisa biss u għandna bżonn nizguraw illi kunem spazi li kunu siguri għal nisa u għal adolescenti u tfal u natu din il-kura li bitmi li għet isibu ruħom f'difikulta kbira. Grazzi ħafna. Muchas gracias, señora Ayuto. I... Grazie ħafna, signora Ayuto. U biex issa eh, nkunu nafu ġara fit-tielet workshop eh, nadi il-kelma l-kollega tana il-rapport ta' dan il-grupp, il-Sinjura Bjork. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-parteċipanti tal-workshop u l-kellima li tawna il-perspettivi tagħhom. Iva, għed nitkellem bl-Svedis u nittama li jissa għandkom il-headphones biex tisimaw l-interpretazzjoni. kena nis li pateċipaw minn pa Portugal, minn l-Svezja, minn Repubblika Ċeka. U fokarna liktar fuq l-integrazzjoni. U l-istudju li ta' fuq eh, wassal għal ħafna diskussjonijiet. Mela, l-integrazzjoni tibda bl-aċċess Iġifiri, il-rotta u il-vjaċ li waslek għall-akkoljenza ma' soċjetà internazzjonali, mbagħad jiddependi eh, mħabba fek jekk l-integrazzjoni se tkun tajba, ġifi jekk eh, l-akkoljenza tkun waħda pożittiva, il-refuġati jkollhom esperjenzi pożittivi waqt li qed jaslu waqt il-vjaġġ. U waħda mill-parteċipanti qalet illi il-, -il ħinu sminu importanti wieħed irid eh, jifhem bżonn jitallem il-lingwa pereżempju u jiddaħħal fis-sistema edukattiva mingħajr domin. U r-wol tal-mara huwa importanti għax jekk tkun integrata hi il-familja tiġi integrata wkoll. Mbagħad hemm xi affarijiet oħra li ġew imres u koll li għandhom xaqsmu mal-benessri għansi anzi mal-welfare states tagħna. Se nitkellem fuq xi maħom, magħhom, pereżempju l-akkomodazzjoni, hemm bżonn ta' post fejn il-familja tkun tista' tgħix mod dinji biex hekk il-familja tkun tista' tintegra ruha. Il-kwistjoni tal-edukazzjoni u tal-lingwa ma' żewġ affarijiet importanti ħafna l-integrazzjoni biex jekk wieħed ikollu diploma tiġi rikonoxxuta. U hekk wieħed ikun jista' jidħol fuq il-post tax-xogħol dan huwa pass importanti ħafna għall integrazzjoni sħiħa. U hawnhekk in-nies migranti ħabtu wiċċhom ma' ħafna razziżmu, preġudizzji u għalhekk għandna naħdmu kollha kemm aħna biex inkunu nistgħu Eh, neliminaw kull tip ta' razzizmu. bat kellimna fuq eh, differenzi li hemm li jeżistu fis salarji bejn in-nisa illi eh, twildu pereżempju fl-Iżvezja jew xi pajjiż ieħor u dawk li għadhom kemm waslu bħala rifuġati. U għalhekk hemm bżonn ta' dan l-aċċess għal ta' tax xogħol imma n-nisa migranti ma jridux pagi baxxi. U s-sistemi tal welfetana tagħna għandhom bżonn joperaw so biex meta dawn in-nisa immigranti jaslu jipprovaw pereżempju eh, jitalmu, jidħlu f-sistema edukattiva, ikunu jistaw, eh, dawn is-sistemi ikunu jistaw jirċevu kemm lil tfal fil-iskejjer kif ukoll jikuraw l-anzjani. Issa nitkellmu fuq l-għada tal-familja, riunifikazzjoni importanti ħafna l-integrazzjoni, ovvjament. Jekk se eh, tgħix mingħajr il-familja, kif se tkun tista' tifoka biex tkun iktar integrat fil-pajjiż ta' koljenza Dan huwa punt importanti ħafna. Parteċipant mill-Portugal tkellmet fuq l-aċċess għas-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa bħala parti importanti ħafna tal-proċess ta' integrazzjoni. Dan kien punt imqajjem ukoll f'workshop soħra. Mbagħad tinqajem il-punt ta' sigurtà il-fatt illi wieħed ma jħossux iktar vulnerabbli meta jasal fil-pajjiż ta' destinazzjoni. U smajna illi jekk wieħed iħossu espost vulnerabbli anke meta jassal f'pajjiż uh, ta' akkoljenza. Ovvjament din il-persuna se tħossa iktar uh, esposta vulnerabli traum, trauma oħra. Paċum għajem il-punt fuq il-fat li son, soċjetà ċivili għandha rwol importanti ħafna fl-integrazzjoni tar-rifuġati u tal-immigranti. Din hija kwistjoni ta' organizzazzjoni ta' ħafna inizjattivi favorihom. Biex hekk dawn l-organizzazzjoni tal-volontarjat ikunu jistgħu iwasslu leħenhom. Fl-aħħar mill-aħħar ċmaqjem il-punt fuq il-qafas legali biex wieħed iħossu sigur illi wieħed jista' jibqa' hemmhekk għandu permess ta' residenza mingħajr din il-sigurtà legali l-integrazzjoni tkun diffiċli ħafna. U wieħed eh, pereżempju jidħol fis-sistema edukattiva, eċċetera. Speċjalment ukoll ma mal-familji illi ma jkunux maqudin, ovvjament mbagħad ikunhom issu stadju ta' limbo. U għalhekk dan ir-rapport li se titkellem fuq is-Sinjura Hannibal aħna tkellimna fuq il-fatt li hemm ta' sistema ta' welfare ta' benessri imma sfadatament din hija limitata ħafna pajjiżi inkluż fl-Iżvezja pajjiżi. Tkellimna fuq kif għandna bżonn wafqu diskriminazzjoni u l-preġudizzji kun istanni qafa u nirringrazzja lil kulħadd tal-partiċipazzjoni tagħkom. Grazzi. Muchas gracias, signora Bjork. Grazzi. Mela, kif konna ngħidu la darba li jikunu finalizzati l-konklużjoni ta' dawn li tlet workshops se niftħu dibattitu u hemm ħafna kellima li diġa nkitbu imma jekk hawn xi ħadd iktar mill-membri parlamentari illi jixtieq jipparteċipa sa fid-dibattitu li se jkollna jistgħu jagħmlu dan għamlu eh, imlew il-karta u ġibu inna għawnek sabiex ikunem l-akbar numru possibli ta' persuni li parteċipaw, kull kellim se jkollu 3 minuti massimu għall-interventi għaw. U nibdew bis-Sinjura Kienge li hija membru u rapporter tal-Kumitat Libe. Grazzi. Eżis kollegi, ħbib, aħwa. Huwa pjaċir u nur għalija li nkun hawnhekk magħkom illum u nerġa' nitkellem eh, f'din il-plenarja anki għaliex taħbat mal-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tad-Dinja dawk li jafuni jafu kemm jien għandi għal-qalbi il-ġlieda kontra l-eliminazzjoni ta' kull forma minn diskriminazzjoni minħabba il-ġeneru. l il ġeneru li wieħed jagħti risposta għal kriżi ta' rifuġati fisser li nagħtu dinjità umana lil mijiet ta' eluf ta' twajliet nisa u tfal li qegħdin jitolbu l-protezzjoni internazzjonali fl-Istati Membri tagħna. Ejjew ma ninsewx imma li l-biċċa kbira tan-nisa li qegħdin jaħarbu ma jaslux qatt li jitolbu l-ażil barra minn pajjiżhom għaliex jieqfu ħafna qabel fi triqthom għaliex dawk li fitxu l-azil mux dem ifisser li jisalvaw il-violenza ta' ġeneru ma tiqaf imkien la fil pajjiż ta' destinazzjoni waqas fil pajjiżi ta' transitu għalek insibu prezenza ta' violenza qawwija ħafna anki fil pajjiżi ta' akkoljenza saħan sitra. In-nisa li jitolbu l-azil għandhom bżon ta' protezzjoni speċifika u diversi eh, u differenti minn dak li għandhom bżonn l-irġiel fl-ewwel fażi ta' akkoljenza rridu nigarantulhom mhux biss servizzi u eh, alloġġ adegwat imma anki għajnuna psikoloġika u trattament tal-etnopsikjatrija għaliex tqis ukoll il-kultura, l-oriġini tal-persuna, tal-bżonnijiet frabta mal-kultura sanitarja differenti u rridu neħu kull forma ta' tratteniment u ta' detenzjoni ta' nissa kemm meta jkunu għaddejjin il-proċeduri u rridu nigarantulhom assistenza minn nisa u mod partikolari fil-fazi ta' inklużjoni soċjali u integrazzjoni sabiex għom biex ikollhom aċċess għall edukazzjoni u għas-suq tax-xogħol in-nisa huma l-mutur tal-iżvilupp u mal-futur tad-dinja u l-abbozz tal-rapport ta' Mary Hannibal li se nivvotaw il-ġimgħa id-dieħla l-opinjoni tal-Kumitat Favorin nisa u rapport tal-inizjattiva li jiena co-rapporter għal-Parlament Ewropew, dokument li bħalissa qed jiġi diskuss, l-istess rapport ta' inizjattiva jirrappreżentaw għafas li fiħdanu irridu infaslu politika migratorja koerenti mal-valuri fundamentali tagħna. Jiena se nagħmel l-istess appell li għamlet Mary Robinson. Aħna n-nisa irridu nsemmaw il-leħen tagħna b'mod partikolari fil-Konsilli Ewropej illi se jsiru fis-7 18 ta' Marzu il-kredibilità u l-futur tal-Europa isserħu fuq dan. Aħna irridu niġġieldu kontra kull tip ta' politika li tara sal-punta ta' mniħerna, politika egoista illi tir proteġi l-frontieri esterni tagħna tnaqqas irridu naqsu wkoll l-immigrazzjoni illegali il-fenomenu tal-immigrazzjoni ma rridux niġġieldu kontra tiegħu imma nimmaniġġawh irridu nużaw il-forzi kollha biex niġildu kontra traffikar u l-kontrabandu tal-bnedmin, imma rridu wkoll nofru eh, mezzi ta' eh, rotot legali noħol u kanali ta' migrazzjoni legali u nintegraw l-immigranti fil-tessut ekonomiku, soċjali u politiku tal-pajjiżi tagħna. Nixtieq nikkonkludi bil-istess messaġġ ta' tama illi għamlet nawal sufi u għabis meta aħna naqdu l-forzi tagħna u nsemmaw leħinna li aħna nistgħu nerġgħu natu il-Mediterran il-kulur oriġinali tiegħu, il-kulur blu. Grazzi tal-attenzjoni u grazzi President tal-istedina tijak u jiena qed hawnhekk għad-dispożizzjoni tagħkom lesta li niġġieled magħkom. Muchas gracias. Grazie ħafna. Aziza Cecil. Issa, mm, signora Federica Dieni. Grazzi, grazie għal din eh, l-istedina, għallix dan huwa suġġett eh, importanti ħafna anke fl-Italja. L-Italja minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha da esposta ħafna għal dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni, mod partikolari għal dawk in-nies li jaslu fuq il-baħar bil-problemi li aħna niffaċċaw, bil-limiti tal-rizorsi li għanna. Aħna niprofaw namlu dak kollu li nista biex nigarantixxu drittijiet tan-nisa u tal-minorenni u ta' dawk li huma l-iktar dajfa u vulnerabli imma l-Europa ma tistax toqot ma tiffaċċax dawk li huma il-kawzi li qegħdin waslu għal dan il-fenomenu kawzi ta' ekonomiċi u anki minħabba konflitti u aħna għanna innaqsu u koll il-beppis, jekk aħna namlu dan nistaw innaqsu il-fenomen tal-immigrazzjoni, sejna nixtieq nitkellem fuq żewġ suġġetti importanti ħafna illi diġa Eh, semmew minn Sofi li tkellmet propju dwar il-mafja li sfortunatament edha għanda fideja il-traffikar u l kontrabando ta' dawn l-immigranti b'mod partikolari f'pajjiżi fejn memx kuruturi umanitarji legali li huma indispensabbli sabiex aħna innaqsu dan l-sfruttament li hija bħalissa issir mill-kriminalità organizzata. U jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal ħtieġa li fil-Parlament eh, jiġi deċiż Eh, ammont ta', ta flus sabiex f'kull wieħed mill-pajjiżi tagħna tkun tista' tingħata assistenza tal-kura tas-saħħa psikoloġika, assistenza xirqa anke meta wieħed iqis il-vulnerabilità il ta' dawn il-persuni konċernati. Jiena nittama illi minn dan id-dibattitu se joħroġ xi ħaġa u toħroġ xi ħaġa konkreta. Grazzi. Muchas gracias. Grazzi ħafna Issa għannom tal-Komitat tal-Parlament Ewropew, il-Sinjura Sodroba. Thank you very much, Mrs. Chair. Grazzi ħafna, Signora President, se nitkellem bil-lingwa tiegħi biċ-ċek, għu aktar faċli għalija. Signori, Eżis, mistiedna, jena tassew kontenta li għandi din l-opportunità li nindirizzakom għannom tal-kollegi tal tijaj mill-PPE. Aħna tassew grati li għet ikonna din l-opportunità li konna dan l-iskambju ta' idejat u anki li niddiskutu fl-imkien ma'kom. Aħna inqisu li eh, Dan il-jum huwa jum importanti ħafna jum li fih qegħdin nirrikonoxxu r-wol tan-nisa fis-soċjetà. Aħna nixtiequ illi nieħdu fidejna responsabilta għall avveniment li jkun organizzat is-sena d-dieħla. Aħna jiena nemmen illi l-immigranti nisa jiffaċċaw żewġ tipi ta' diffikultajiet. Mhux biss in-nisa fl-Ewropa għadhom jenataw salarji iktar baxxi minn tal-irġiel mhux biss jiffaċċaw ir-riskju tal-vjolenza, imma n-nisa immigranti hemm ħafna sentiment xenofobiku li jkun indirizzat kontra tagħhom. Ħafna minnhom jibqgħu jitqiesu bħala barranin għallek aħna naqblu li jemżon illi għom aċċess għal dar, eh, aċċess għal kura tas saħħa, għajnuna bil eh, problemi ta' saħħa mentali, għajnuna għal moti għal il-vitmi tal-violenza, u għal dawk in-nisa illi għandhom it-tfal żgħar li jridu jieħdu ħsiebhom. Nisa illi għandhom it-tfal żgħar jridu jieħdu ħsiebhom m'għandhomx iċ-ċans illi jihdu xsib tagħhom infushom. Aħna nemnu illi hemm bżonn illi nisħu fuq l-importanza li tingħata kura lin-nisa, tingħata jnuna lill-bniet u l-tfal propju għaliex hemm madwar 10,000 tifel u tifla immigranti illi waslu fl-Europa minar ma kienu ikkompanjati u dawn huma eh, fir-riskju illi ikunu vittmi tal-violenza. Sfortunatament irridu naċċettaw il-fatt illi bħalissa ma tantx qed jirnexxilna nindirizzaw din il-problema, irridu nagħtu aktar attenzjoni. Aħna napprezzaw l-isforzi illi jamlu organizzazzjonijiet karitatevoli u organizzazzjonijiet mhux governattivi ġifri l-NGOs. Huwa importanti li nirrikonoxxu wkoll ix-xogħol li jagħmlu l-volontarji u aħna fil-Parlament Ewropew irridu nagħmlu iktar biex nirrikonoxxu r-rwol u l-kontribut tal-volontari għanna nitkelmu maħħom u nisimgħu l-esperienzi li għandhom xieqsmu maħna. Irridu nkunu realisti. 28 pajjiż hawnhekk irrappreżentat. Il-kol kemm aħna qegħdin nippruvaw infasslu approċċ komuni imma għandna storja differenti, tradizzjonijiet differenti. Aħna fil-PPE nemnu illi għandna bżonn ta' approċċ Ewropew komuni għaliex huwa biss b'dan il-mod illi aħna se nirnexxu aħna irridu li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jieħdu approċ umanitarju, approċ illi iħares id-dinjità tal-ħajja tal-bniedem. Din hija e, għandha tkun il-bażi li, li nibbażaw l-intervent tagħna. U s-soluzzjoni hija il-paċi fil-vant nofsani. Sigurtà fil-pajjiżi Afrikani u fil-vant nofsani u nejtu għom daqqatit biex jizviluppaw ekonomikament il-dawn il-pajizi għalix jekk nisuħosu għom sikuri jekk ikollhom ix-xogħol f'pajjiżhom m'għandhomx għalfejn jitilqu minn hemm u din hija xi ħaġa essenzjali għan-nisa kollha, għat-tfal u għall-familji. Din hija r-responsabilità li għandha l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà japplika u jappropju għal din raġuni li fl-Unjoni Ewropea aħna se nitolbu lill-Istati membri biex jerfaw il-pis il-parti tar responsabilta tagħhom. Imma dan huwa xogħol li jista' jsir biss jekk naħdmu flimkien irridu nkunu ma' din u l-linja tal-grupp politiku tagħna huwa li nisa u tfal għandhom jingħataw priorità. Grazzi ħafna, Sinjura Sodroba. U issa natu il-mikrofonu li Sinjura Sibyl Odinir mill-Parlament Tork. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet... Aziz kollegi, għalija huwa pjaċir kbir illi dawnek illum nipparteċipa f'din il-laqa organizzata mill-Komitat FEM u nistassew nixtieq nifraħ lil organizzaturi kollha. Jiena membru u il-kollegi li ġew miegħi hawnhekk huma membri tal-Komitat tal-Ugwarjanza bejn is-sessi fil-Parlament Tork. U aħna l-koll namlu ħilitna u biex nejnu l-ħutna illi jieġu minn dawn il-pajizi nishtiq natik eh, nirringrazzjawkom ta' din l-opportunità li tajtuna f'dawn l-aħħar snin għaliex aħna eh, għedin niffaċċaw l-ikbar kriżi umanitarja li għatrajna u għanna namlu minn kollox biex niffaċċaw din is-sitwazzjoni aħna nemnu illi dak li qed nagħmlu hawnhekk illum se jikkontribwixxi biex tinsab soluzzjoni b'mod partikolari għal problemi tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Turkija. Aħna inna naħdmu fuq dan is-suġġett għal dawn l-aħħar ħames snin. Aħna għandna frontiera ma' Sirja twila 900 km u n-numru ta' persuni spostati fis sirja huwa 7.6 miljun. Aktar minn nofs l-immigranti illi joħorġu mill-pajjiż huma nisa u eh, minorenni tfal. Nista' ngħidilkom illi il turkija irċivit l-akbar numru ta' refuġati mis-Sirja Min jannar ta' din is-sena law daħlu 2 miljun u 600.000 persuna illi din jgħixu fil-Turkija. Kważi 2.7 miljun kważi 54% huma tfal, 10% huma tfal u 30% huma nisa. 10 provinċi fil- turkija hemm 25 kamp ta' refuġati fejn hemm eċirin ta' eluf ta' refugġati sirjani madwar 200.000 refugġat sirjan edin jiexu emmek jiena nirrapprezenta il-Partit eh, Republikan li huwa l-partit fl oppożizzjoni u nista' ngħidilkom li l-iktar ħaġa li tħassibna fit-Turkija hija l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Dan din mhix xi ħaġa li Turkija tista' tindirizza waħedha. Għandna bżonn tal-għajnuna tal-komunità internazzjonali għanna bżonn lajnuna mill-pajjiżi Ewropej, l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea tridu turu solidarjetà mal-pajjiżi pal Turkija li huwa pajjiż kandidat. Jiena nemmen illi l-Unjoni Ewropea għandha taħdem it-fit mana. It-Turkija għandha rwol importanti ferm xtaqdi u għalek nemmen illi hemm bżonn urġenti li tingħata l-inna assistenza finanzjarja u jekk ikun hemm il-fondi neċessarji mobilizzati mill-Unjoni Ewropea sa' Turkija tkun ħaġa tajba. Il-koll nafu x'inhu l-problemi, diskutejnihom nafu x'inhu l-problemi li iktar ħasbuna wasal il-ħin għall-azzjoni għalhekk l-Unjoni Ewropea u l-organizzazzjonijiet internazzjonali rridu issa jibdew jimmobilizzaw il-fondi. Aħna għandna bżonnhom dawn il-flus, irridu nibdew nimplementaw l-affarijiet li għadna li se nagħmlu. Minflok il-fondi ta' IPA minn flok il-metodu li tintuża il-metodu li jintuża hawnhekk fil-Unjoni Ewropea ta' il-fondi tal li nata qabel l-adeżjoni għandna bżonn ta' metodi ġodda. Grazzi għall għajnuna diġà tajtuna sissa imni nemmen li għandna bżonn ta' aktar għajnuna. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi s-soluzzjoni reali għal din il-problema se nsibuha biss jekk nindirizzaw il-kawżi. il kawzi il kawżi per esempio l-konflitt u l-gwerra li hemm eh, fil-Sirja, jiena nemmen li mingħajr eċċezzjoni l-pajjiżi kollha inklużi l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jridu juru ir-reżiljenza tagħhom, irrieda tajba il-partit li jiena membru tiegħu eh, għandu prinċipju fondamentali li segwieħ paċi f'pajjiżna paċi fid-dinja dan dinja lajta illi daħlet minn Ataturk u jiena nemmen f'dan u nemmen illi dan il-motto huwa importanti llum aktar minn qatt qabel. ir refugġati Sirjani li jgħixu fit-Turkija irrispettivament mill-ġeneru tagħhom għandhom bżonn ta' aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa, edukazzjoni u eh, protezzjoni u l-gvern tagħna qiegħed jieħu miżuri biex joffrihom u aħna bħala partit fl-oppożizzjoni f'dan ir-rigward nappoġġaw il-gvern għaddejna bosta liġijiet liġi favorihom dawn in-nies u Aħna qabel konna sejħu refugġati biss il-migranti mill-Europa konna sejħu l-om refugġati imma f'dawn l-axħar snin għaddejna regolament emendenti li permettilna li nindirizzaw migranti li ma jiġux mill-Europa immigranti u koll. Ġifiri għandhom id-dritt għal servizzi tal-kura tas saħħa u tal-edukazzjoni. Fjannar għaddejna liġijiet ġodda oħrajn li jippermettu ir refugġati Sirjani biex ikollhom permess ta' xogħol Skużawni li qbilt biex il-ħin tiegħi ma issa se nikkonkludi billi ngħidilkom illi biex niżguraw l-integrazzjoni tal-Turkija fl-Unjoni Ewropea irridu niżguraw li l-Istati membri tal-Ewropa u l-istituzzjonijiet Ewropeja tu aktar għajnuna li turkija sabiex nindirizzaw din il-problema għandna storja komuni u din it-traċedja hija l-iktar traċedja kifra illi rajna f'dan f'din l-istorja reċenti Skużani, imma bist il-ħin bi kbir. Aħna għadna 3 minuti u inti ilek titkellem għal aktar minn 6 minuti. Aħna tlabna li kulħadd jirrispetta l-ħin allokat lilu. Aħna fil-Parlament Ewropew nafu, nafu sew kemm it-Turkija edha f'sitwazzjoni partikolari ħafna u li jintom għandkom bżonn l-kooperazzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej sena ilu aħna tkellimna fuq l-istess suġġett u kien hemm kollega tiegħek mill-Parlament Tork u qalli u din għaltinna x'kien għaddej hemmhekk u issa eh, raqet naraw kif il-fatt dak li għaltinna dak li basreti issa seħħ. Imma d-dibattitu jrid ikompli u issa irqgħu nies oħrajn li jixtiequ jipparteċipaw f'dan id-dibattitu. Issa nagħti il-mikrofonu lis Sinjura Ulrika Hilde mill-Parlament Ġermaniż. Ja, herzlichen Dank. Ich als äh, Grazzi ħafna jiena bħala membru tal-Kunsil Federali Ġermaniż għal Bremen nixtieq ngħid li din hija konferenza importanti ħafna u dan kien rapport tajjeb ħafna wkoll li qegħdin nikkonsultaw dwaru llum. Nixtieq li nitkellem fil-qosor, nixtieq li nressaq xi ftit kummenti fuq ir-rapport. U nixtieq nibda bl-ewwel punt ta' dawk il-kawzi li għati fil-fat jisfurzaw lil dawn il-nisa biex jitilqu minn djarom li diġa semmew dawn il-kawzi mill-kollegi. Naħseb li hemm żewġ fatturi ewlenin li qegħdin jisfurzaw lil dawn in-nies sabiex jaħarbu minn djarom ħalli jfittxu l-ażil bandohra oħra speċjalment lin nisa mhux n-nisa biss li jaslu fl-Ewropa, iżda 60 miljun persuna mara illi huma affettwati mill-gwerra u li qegħdin jaħarbu bħalissa għal din raġuni minħabba l-gwerra naturalment qegħdin jaħarbu l-gwerra hija huwa l-ikbar fattur l-iktar wieħed li qed jisforza lin-nisa li jiċċaqalqu u um, anka fis-Sirja Issa ila sitt snin għaddejn għaddejja din il-gwerra u għandawn il-nisa aħna rridu ntuhom dan nissenjalu messaġġ ewlieni illi rridu l-paċi anke f'dak li għandu xieqsam mal-ġu anke hekk fi Brussell aħna għandna eh, politika agrikola illi edha tikkontribwixxi li f'ħafna reġjuni fejn hemm problemi kbar ta' ġu. aħna naraw illi n-nisa jaħarbu minħabba fek, minħabba il-ġuħ. Il-punt numru 18 tar-rapport nixtieq nitkellem fuq il-pajjiżi tal-oriġini illi huma siguri. Jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna ma naħsibx illi aħna minħabba li aħna qed niddiskutuha b'mod intensiv eh, dan huwa punt importanti. issa eh, Naħseb illi minħabba illi in ġenerali dan huwa punt importanti sabiex id-dritt tal-azil ikun garantit. Aħna għanna u koll navalwaw il-raġunijiet l-oħrajn għat-talba tal-azil jekku jekk ġustifikati iġġustifikati wkoll dawn it-talbiet. Apparti minn hekk anke dwar il-kwistjoni tal-programmi ta' resettlement u relokazzjoni jiena nixtieq inkun naf jekk forsi jistax ikun aħjar għan nisa permezz tal-UNHCR naraw li huma jidħlu b'mod ċar f'dawn il-programmi il programmi ħalli ma jkollhomx iqogħdu jgħaddu minn din id-batija u jħabsu wiċċhom ma' dawn li jitraffikaw il-bnedmin u dawn il-kriminali kollha. Jiena naħseb li dawn il-programm tal-UNHCR għandhom ikunu appoġġjati. Kien hemm direttiva tar-ritorn li naħseb li għadhom ma daħliġ fis-seħħ, żgur li ħajkun hemm ħafna spejjeż u ħafna spejjeż il nisaw l-irġiel ma jistawx ħabtu wicċa iktar maħħom, anka fil fil-Ġordan u f'pajjiżi oħrajn hemm bżonn li dawn il nisa u li rifuġjati jkunu indaħlin f'dawn il-programmi. Apparti minn hekk jiena ngħid li dan huwa rapport pożittiv però kuntenta li l-SDGs l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli kienu miftema fiħdan il-ġnus maquda u qed nieħu gost li semmejtuhom anka fl-għan numru 5 minħabba illi dan huwa punt Ew li nirridu nikkonsidraw ġifiri l-Unjoni Ewropea toqgħod attenta kif ħadd implementa dawn l-SDGs. Grazzi ħafna. Baqalna 10 minuti ta' dibattitu u għalhekk jiena nitlob lil kellima li mess biex jirrispettaw il-ħin sabiex kulħadd ikun jista' jipparteċipa inkella se jkollna inħallu nies barra. Is-Sinjura Ajra Korobik. a lo mejor no lo he pronunciado bien. Aira Korobik. Forsi eh, pronunciate se ħażin is-Sinjura Aira Korobik. Uh, thank you. I will speak Serbian language. Grazie them the serb Jiena minix ħanaqra dak li ktibt Belgrade. Għandi ftit mistoqsijiet l waħda hija pjuttost mistoqsija retorika l-kol kemm aħna naqblu li dan huwa suġġett importanti. Tliet sigħat u nofs biżejjed sabiex niddiskutu dan is-suġġett tant importanti jiena ma ringrazzjaġġ il-kollegi kollha minħabba li naħseb li importanti iva li aħna naħdmu bis-serjetà nikkontribwixxu kif nistgħu għal din id-diskussjoni naħseb li dan is-suġġett għandu jkun ta' priorità għax-xogħol tagħna fih dan il-Parlamenti Nazzjonali fix xur li ġejjin. Iżda di mistoqsija ta' natur ektar soċjali aħna nistgħu niddiskutu s-sitwazzjoni ta' nistaw ta' tfal li ġejjin mis-Sirja mill-Iraq mingħajr ma hemm laqqas persuna waħda minn hemmhekk li qiegħda tattendi għal din il-konferenza jiena naħseb illi l-aħjar preżentazzjoni kienet l-esperjenza ta' dawk in-nies li qed jaħdmu fuq bażi volontarja f'dan il-qasam jiena nixtaqt li kieku nisma' l-esperjenzi ta' xi ħadd li ħarab mis-Sirja u li huwa refuġjat minn hemmhekk. Naħseb li kien essenzjali aħna nisimgħu dan l-affarijiet minn fommum stess u nixtieq nistaqsi mistoqsija oħra retorika illi ma nixet nistanna tweġiba lija. Nixtieq li kulħadd janalizza l-kuxjenza tiegħu. U aħna nafu li l-ġimgħa jekk il-ġimgħa d-dieħla pereżempju jkun hemm xi eh, tal-linja jew xi private li tkun ħad titlaq minn eh, Brussell jew minn xi belt oħra Ewropea u li tkun ħadd tmur diretta biex tgħin lil eh, dawn ir refuġġjati fil kampi tar-refuġjati inti tkun lest li tmur fil-kamp ta' rifugjati u tqatta ftit ħin jew ġemat hemmhekk dawn il-kampijiet tgħinhom is-sajjar u tgħinhom f'dak li hemm bżonn. Hemm xi ħadd minna li vera u għalest li jmur xi ġematej jew tlieta jiddedika l-ħin biex jgħin lil dawn ir-rifuġġjat fil-kampijiet. Estoy segura de que sí. Tiene la palabra la señora Roila Nauro Nicola. De Grazzi ħafna sa Signora Nikola mill-Parlament Ċipriot. Ningrazzjak ħafna. Kif eh, għattilkom anka qabel matul il-workshop li aħna kellna, aħna nafu xieġifiri li tkun refugjat Aħna għamilna din l-esperjenza din l-aħħar 40 sena f'pajjiżna u jiena naqbel mal-kollega li għadha kemm tkellmet jiena naħseb li għandna jkollna hawnhekk il-preżenza u x-xhieda illi ġejja minn fom minn nies stess li ġejjin mis sirja u minn dawn il-pajjiżi. Ħalli jispjegawna eżattament kif qed iħossuhom id-dinjità tagħhom kif qed tkun imkasbra huma li jfittxu li kellu l-bżonnijiet bażiċi għat-tfal tagħhom. Anka l-kondizzjonijiet fuq il-gżejjer Grigi huma verament impressjonanti anka f'Lesbos u anka fi gżejjer oħrajn. Jien naħseb illi aħna mhux biss irridu nagħtu l-flus, u donazzjonijiet iżda illi natu iktar għajnuna umanitarja minn dawn in-nies. Aziz kollegi, naħseb illi dawn in-nies qegħdin iħallsu prezz verament oli għal ħelsien U naħseb illi aħna għandna dmir illi l nħallu għom miftuħin. Għandna dmir illi għom għajnuna b'dinjità. Sakemm ma jkollhom l-opportunità li jerġgħu morru lura le pajizom. Nafu li n-numru ta' refugġjati huma li ħafna skont l-istatistika uffiċjali għana nafu li fid-dinja kollha hemm 60 miljun persuna li huma refugġjati. 20 miljun telqu mill-pajjiż, 18 miljun jeħlu fil-pajis ta' tranzitu 4 miljuni minnhom qegħdin fl-Ewropa, dawn huma ċifri kbar ħafna u anke responsabilità tagħna hija kbira li din bżonn insibu mod ta' kif ngħinu b'mod prattiku. Grazzi ħafna anke tal-li żammejt mal-ħin nixtieq illi ninforma lill-kellima ta' qablek illi fil-workshop numru wieħed kien hemm refuġjata mill-Iraq illi parteċipat dan il-workshop iva vera stajna nistiednu ħafna iktar nies iżda naf illi eh, xtaqt informakom illi kien hemm refuġjata fil-fatt li tkellmet fl-ewwel workshop. Issa nar Susanna Madon eh, mill-Portugal. Grazzi ħafna Iva jiena nixtieq nilqa' il-fatt li aħna din nitkellmu fuq dan is-suġġett tant importanti li huwa drittijiet tal-bniedem u l-problemi li affettwaw lin-nisa. Jiena verament ferħana b'din il-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew naħseb li huwa importanti li aħna nsemmaw leħinna u ngħidu illi nikkundanaw dawn il-problemi li għandhom xi jaqsmu ma' l ta' drittijiet tan nisa, id-drittijiet tal-bnidem u ma' drittijiet bażiċi għas soċjetajiet tagħna. Iżda naħseb li fil-prattika kull soċieta kif ukoll kull qasam tal-ħajja tagħna din naraw li d-drittijiet tan-nisa huma mkazbrin. U naħseb illi nista' ngħid iva li sitwazzjoni hija differenti minn fil-pajjiżi kollha. Issa in-nisa ibatu ħafna minħabba l-istereotipi u l-preġudizzju ta' natura reliġjuża pereżempju. Jew ta' xi ieħor, in-nisa jridu jiġġieldu jissiltu ħafna sabiex ikunu rispettati. Ħalli bekk verament jisqu fuq il-vulnerabilità tagħhom bħala nisa. U importanti ħafna li aħna jkollna regoli illi Ikunu ta' salvagwardja u ta' protezzjoni għad drittijiet tan-nisa. F'bosta qosma differenti, bħal pereżempju il-rimpatriju, e anka meta jkunu għadin jinżammu f'ċertu ċentri, jiena naħseb illi hemm bżonn li nkomplu nagħtu din lajnuna f'termini ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Il-Konvenzjoni ta' Ginevra tal-1951 tgħid biċċar illi n-nisa illi kienu vittmi tal-persekuzzjoni jew ta' atti li jaffettwaw id-dinjità tagħhom bħala nisa għandhom ikunu trattati mod separat u hemm bżonn li nitrattaw maħna bħala refuġjati. In-nisa li huma persegwitati minħabba is-sess tagħhom dejjem għandhom ikunu soġġetti għall-għajnuna, sa din ma taqbilx eżattament ma dak li għanna fil-Konvenzjoni ta' Ġinevra punt wieħed A tal-1951 jiena naħseb illi għedin situazzjoni verament diffiċli bħalissa, maħabba l-istati membri rridu jarfu li n-nisa illi għandhom diskriminazzjoni kontrihom bħalissa għandhom id-dritt tal-istatus ta' refugjat, għet naraw illi għanna liġijiet aħna fis-seħ iżda mhux qed ikunu implementati fil-prattika u nisa rifugġjati għazin ħabtu ċamma problemi gbar. Din hija problema kbira anka fil-mezzi ta' xandir u l-korp reprezentativi hemm bżonn li jkun hemm nisa iktar nisa fil-mezzi ta' xandir ħalli dawn is-suġġetti jkunu diskussi bl-iktar mod bilanċat u komplet. Ma naħsibx li hemm lok għal mezzi ta' xandir superfiċjali, ma naħsibx li nistgħu nkomplu nissemplifikaw dan kollu aħna dak li għanna bżon u għalli nkunu iktar Ewropej, mux inqas Ewropej. Għanna bżon l-Schengen u għanna bżon li niproteġu il-valuri illi waqfu l-Unjon Ewropea, il-valuri ta' Sur Delor u il-valuri tal-bazi li din fil-fundamental l-Unjon Ewropea. Grazzi ħafna, Iva, mal-Europa, nafson ta' iktar Europa, Iva, mal-Europa ta' eh, komposta minn ħafna istituzzjonijiet eh, differenti imma ovvjament aħna għanna nkomplu bl-impen tagħna. Issa ngħaddi l-kelma l-rappreżentanta tal-Parlament ta' l-Awstrija. Onorevoli Azlan. Wirklich. Äh, Grazie Ivan. Naħseb li dejjem aħna qegħdin ngħidu l-istess affarijiet dawk in-nies illi fil-fatt ma inux fil-gwerra ma dawk illi qegħdin u ma kienux infolut fil-gwerra ma dawk in-nies qegħdin jilqgħu l-ikbar ammont ta' refugjati Jew li għadhom kemm għaddew mis-sitwazzjoni tal-gwerra wkoll u qed naraw li dawn pajjiż mhumiex fis-sitwazzjoni illi jagħmlu ġestjoni tajba tal-kriżi tar-refuġjati u jkolli ngħid illi maħniċ għedin nejdu eżattament ċinija l-problemi, maħniċ għed nitkellmu direttament. U naħseb il-fat li għaw tant nisa u bil edha u importanti li nitkellmu kol u diskrivu il-situazzjoni tal-politika dwar drittijiet tan-nisa in ġeneral fil-pajizi tagħna. Nixtieq u ukoll illi dawk illi kienu stuprati mill-ISIS, mill li kienu traffikati mill-ISIS u kollu li kienu użati pala skjavi, dawn laqas biss nafu bihom dawn in-nisa aħna rajna il-lis instabet instab qabar komunali ta' ħafna u ħafna nisa fi sirja issa u hemm ħafna nies li jgħidu aħna ma nistgħu nagħmlu xejn biex ngħinu l dawn in-nies in-nisa minħabba li dawn ma nisa miż-żewġin jew inkella issa diġà miet u ma nistgħu ngħinuhom bl-ebda mod. Jiena naħseb li dan huwa ta' skandlu kbir illi ngħidu klim bħal dan, naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli namlu minn kollox ħalli dawn d vittmi jkunu identifikati ħalli ntejbu kull mod li nistaw il-kondizjonijiet illi qegħdin jgħixu fihom. Jiena naħseb illi aħna maħniex qegħdin nitkellmu mod dirett. Laqas fuq eh, l-aħbar per eżempju ta' Turki li ġiet mit-Turkija dwar il-fatt li huma għandhom ħafna rifuġati, nħossuna disprati ma nafux ħanamlu. U naturalment rridu nsemmu iva li hemm ħafna rifugjati nisa li qegħdin ikunu soġġetti vulnerabbli għat traffikar tal-bnedmin minħabba li aħna bħala nisa rridu nkomplu nippruvaw eh, għaddejjin minn kejja dawn is-sitwazzjonijiet vera diffiċli. Jiena naħseb li jekk aħna maħniex ħanitkellmu b'mod dirett u nidentifikaw il-problemi biċ-ċar, aħna maħniex ħansibu soluzzjonijiet u naħseb li verament għanna jkollna l-kuraċ li nejdu xinu l-problemi b'mod dirett u niddeskrivuhom fil-pajjiżi tagħna stess. Aħna fl-Awstrija għandna l-problema illi m'hemmx um, ehm, situazzjoni din jituża għannisa fil-kampijiet tar-refuġjani ma kienx hemm biżejjed kabini ta' doċċa u fejn jinħaslu, jom kella postijiet fejn huma jistgħu jkollhom l-ispazju privat tagħhom biex jieħdu ħsieb lilhom infushom. Jiena naħseb li dak kien eżempju sajr sabiex nitkellem fuq is-sitwazzjoni f'pajjiżi, apparti minn hekk nixtieq nsemmi wkoll illi aħna naturalment permezz ta' politika ta' paċi effettiva biss u l-protezzjoni tan nisa jista' jirnexxilna li aħna verament ikun nistgħu nagħmlu tajjeb għas sitwazzjoni gravi li għandna bħalissa madwar id-dinja mingħajr in-nisa żgur ma jistax ikollna paċi u mhux ma jistax ikun hemm laqqas kundizzjonijiet u drittijiet tal-bnidem u tan-nisa li jistgħu joffru dinjità. Jiena nixtieq nappella lil dawn il-politiċi kollha li qegħdin fil-Kamra kunu qalbina, ippruvaw tħabtu wiċkom mal-politika reali li hemm fil-pajjiżi tagħkom. Minħabba li jekk aħna ma nixtiequx nabbandunaw lin nisa ridu naħdmu flimkien ħalli lil dawn il nisa aħna nkunu nistgħu nqawulom qalbhom. Grazzi. Muchas gracias. Grazie ħafna. Bini ma nix biżejjed eh, ħin għal zoċ kellima li għanna biex ikun jistgħu huma stess jihdu l-kelma. Hemm bżonn li ngħid għal dawk li xtaqgħu forsi jintervjenu illi għandna bżonn iddikaw xi ftit iktar ħin. Forsi sena d-dieħla hekk se nagħmlu. Biex hekk inkunu nistgħu n-organizzaw seminar bħal dan imma ftit iktar ħin biex hekk nkunu nistgħu niffaċilitaw li jkun hemm kemm jista' jkun eh, nis nisa li jkunu jistgħu jitkellmu. Aħna diġà rajna illi jekk kun hemm din il-possibilità u li mhuma l-pożizzjonijiet differenti u billi hemm ħafna x'nagħmlu żgur mhux forsi se nerġgħu nintaqgħu naħdmu flimkien, nikkooperaw flimkien għax kif għadna huwa l-obbligu tagħna u għad tana tagħna xejn iktar. Hija responsabilta tagħna bħala mexxejja tal-istituzzjonijiet u l obbligu tagħna u ma nistawx ninjaraw ir-realtà li eh, oħrajn uh, qegħdin jgħixu. Issa ngħaddi l-kelma li s-sinjura se nipprova nippronunċja tajt il-President, is-sinjura Ingeborg Gizla Dotir, naħseb li kissirt propju l-kunjom tijak id-dispeċina ma hija rappresentanta tal-UN Women fit-Turkija u direttur reġjonali għal l-Europa ċentrali. U ovvjament nixtieq nirringrazzja li qiegħda hawnhekk u nadila l-kelma. Eh, thank you very much, eh, Madam. Grazie ħafna, Signor President, Esis Deputati, Signori. L-ewwel net permetuli nirringrazzja l komitat FEM tal-li organizza eh, da din il-laqa u grazzi tal-istudentuni hawnhekk nipparteċipa. Fisem UN Women. Dan huwa dibattitu validu ħafna li kolli din l-opportunità nisma' u nikkonferma dak illi aħna għamilna fil-valutazzjoni tagħna fil-kriżi tal-rifuġati fil-Maċedonja u fis-Serbja li għamilna fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Aħna sibna illi il-pjanar għal-reazzjoni għal servizzi u l-informazzjoni ma, indirizzawx bizzejet tajjeb il-ħtiġijiet u l-vulnerabilitajiet tan-nisa u tal-adolescenti dan u għadu l-kas fortunatament. Mson li najt illi hija ħaġa impressionanti kemm ġew deputati mill-Ewropa kollha kemmi biex jiddiskutu hawnhekk din il-kwistjoni li sfortunatament ma tantx attirat ħafna attenzjoni sissa. Għana l-affarijiet kif huma meta meta niġu għal din is-sitwazzjoni hemm ħafna nis li e, paċbċu għandna ħafna stqarrijiet, strateġiji, pjanijiet, imma sfortunatament hemm e, diskrepanza kbira meta niġu għan baħar jaqsa meta niġu għall-implementazzjoni u dan jgħottu koll għall kriżi tar rifuġati speċjalment tan-nisa. U għalhekk nittama u jina fiduċuża hawnhekk qed nara qed narakom hawnhekk li tagħtu segwitu għal din il-kwistjoni. Il-numru dejjem jikber ta' nisa illi qed jieħdu rotot illegali biex jaslu l-Ewropa. Kif għadna, il-biċċa l-kbira nisa illi jiexu erba' snin ta' gwerra fis-Sirja u iktar snin fl-Afganistan u eh, fl-Irak. U mill minn jannar 2016 in-nisa u t-tfal kienu l-maġġoranza fost dawk illi għamlu dan il-vjaġġ perikolus lejn il-Greċja u in-nisa u t tfajlit ovvjament u ma' riskju eh, minn violenza sessuali, minn kontrabandisti, minn vjaċaturi bħalhom, rifugġati bħalhom u minn assisa tas-sigurtà nafu kol li ximdaqqiet issa siġi offrut jew mitlub inħabba l-vjaġġ b'laħlas, imma mhux qed ikollhom daqshekk servizzi meta jkun qed jivvjaġġaw kif rajna nhar it-tnejn qudiemhom għandhom ambjent militarizzat, perikolus, offensiv fuq il- Eh, frontiera bejn Maċedonja u l-Greċja kif ukoll fil-kampijiet f'Kale. In-nisa u t-tfajliet diġà suġġett ta' violenza f'pajjiżhom jerġgħu jsiru vittmi u jkun hemm violenza użata kontrihom f'post fejn suppost isibu l-ken. U għalhekk dawn eh, l-istampi rajna fil disa 20 ta' frar illi użaw ukoll il-gas ta' dmoħ kontrihom. Żgur se jibqgħu f'moħħna imma qed hija sitwazzjoni għax dawn nisama nisa ma' suġġett ta' gruppi violenti. Hemm ukoll dawn is-sitwazzjoni perikolużi ovvjament se jlaħmu narrativa ta' gruppi populisti fl-Ewropa. U għalhekk aħna qudiemna għandna sitwazzjoni esplosiva l-aħħar u memx ħafna xwieħed jgħid eh, darwaqt eh, jistgħat il-każ li jkun hemm konflagrazzjoni kbira għalda stant eh, sfida dejjem tikber. Ħafna pajjiżi fuq din ir-rotta fil-Balkani tal-Punent qed jieħdu azzjonijiet unilaterali biex jikontrollaw il-frontieri tagħhom. Abbażi tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra, id-dritt tal-ħarsint fisser dritt illi ikun hemm ukoll proċessar ġenwin Eh, ta' talbiet tal-azil. Il-restrizzjoni t ġodda tal-axħar ta' frar ma eh, mhux ma' mal-Konvenzjoni tal-1950 kif ukoll il-Protokoll ta' 67 għax determinazzjoni individwali u valutazzjoni individwali ta' talbiet tal-azil mhumiex possibbli. Dak li qed jiġri fuq il-frontiera eh, mal-Greċċa qed jolqot l-iktar in-nisa l-biraġġi konfermat illi l-Greċa f'proċess li tirritorna iktar minn 300 rifuġat lejn it-Turkija. Dan għabbażi ta' ftijim ta' riemissjoni bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea u għalhekk insaqsu jekk ma teżistix xi deroga speċjali biex inħarsu n-nies li huma tassow riskju ta' ksur ta' drittijiet tal-bidan bħal nisa illi huma sopravvissuti għal eh, xi violenza ta' LGBT jew xi violenza sessuali u ta' jirtonnaw f'pajjiżhom imma l-pajizi illi firmaw il-Konvenzjoni tal-Istanbul, per esempio bħal Serbja, obbligati li interpretaw din il-Konvenzjoni ta' Ġenevra tal-mod manjera biex ikunu jista' joffru kondizjonijiet illi jikonsidraw il-differenza bejn il-ġil u n-nisa. U għalek kif ġi rakkomandat ukoll fl-abbozz tar-rapport fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Unjoni tal-Unjoni Ewropea dan il-Kumitat stess, Din il-violenza bażi ta' sess, iż-żwieġ inforzat, trazzjoni tal-ġenitali tan-nisa, kollha dawn l-affarijiet għandhom sonni jkunu raġunijiet validi biex wieħed ifittex l-ażil fl-Ewropa. Dan jiġi konosat bħala bażi legali, raġuni legali għall-azil. U għalhekk jiena naqbel mal-appell ta' dan ir-rapport biex ikun hemm linji gwida sensittivi ah, għal proċessar tal-bit għall-azil u kif nittrattaw Eh, ir-rifuġati u għalhekk aċċess għall-interpreti li jkunu nisa konsillieri li għattu pariri fuq il-traumi u biex in-nisa jkunu jistgħu jagħmlu talbiet individwali mingħajr ma ma mal-irġiel tagħhom ma kollha rakkomandazzjonijiet eċċellenti ta' dan il-kumitat li jiena nappoġġa bisħiħ kif ġi diskuss fil-workshop numru 3 illum id-drittijiet tan-nisa x'imdaqiet huma limitati minħabba l-ġil tagħhom u għalhekk id-dritt indipendenti tagħhom għall-asil hemm jiġi garantit jina fit-Turkija hemm xi 2.5 miljun eh, rifuġġat Sirjan nofshom nisa ħafna minn dawn in-nisa baqgħu rassa għax l-ġil tagħhom marru fl-Unjoni Ewropea u issa qed jippruvaw ikollhom riekun qed isibu li diffiċli ħafna li jingħaqdu mal-familji tagħhom u għalhekk il-Ġermanja, Danimarka u pajjiżi oħra suppost jgħinu. Nixtieq nala billi ngħid illi issa fl-Ewropa u madwar id-dinja għanna tassow bżon li konna rida politika ġenwina u kuraċ politiku. Għanna bżon ta' nistar politika biex tassob jimplementaw eh, tal-li motu manjera li jirrispettaw ġittijiet tal-bnidem għanna bżon ta' nistar politika li kollom il-koraċ biex jieħdu pozizjoni u rruru solidarjetà biex nkunu nistaw irdu il-preġudizzju u il-mebeda. Għanna bżon nieħdu pozizjoni dejn dawn il-aħwatana u nozzu il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Għanna bżon nieħdu din ir-rieda politika u dak li għadna hawnhekk u navanzaw u Eh, nipparteċipaw, nkunu nistaw natu il-parteċipazzjoni tagħna fis-summit li se jkun hemm il-ġimgħa id-dieħla kif qal eh, President Schulz fil-kommenti tiegħu taftuh. ftuħ. Grazzi ħafna l-istintuni hawnhekk u nittama' illi kif għat għanna bżon navanzaw biex hekk aħna wkoll nagħtu kontribuzzjoni tagħna fissa meta se jkun hemm it-Turkija u l-Unjoni Europea l-ġimgħa Grazzi ħafna u biex eh, nal-u din il-konferenza Senat il-mikrofonu l-Sinjura Hannibal li hija membru tal-Parlament Ewropew u uh, awtriċi tal-rapport illi se jiġi votat fil-plenarja il-ġemma d-dihla fuq is-sitwazzjoni tan-nisa refugjati u dak li qegħdin jitolbu l-azil nixtieq nirringrazzja għal li sinjura Hannibal għax xogħol li għamlet f'kuntat mal-organizzazzjonijiet kollha biex tipprova tifhem x'inhi r-realtà u anki wkoll tinnegozja il-pożizzjonijiet politiċi differenti sabiex dan il-Parlament ikollu opinjoni waħda fuq dak li qiegħed jiġi.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 Jena tassew onorata li bħala rapporter qed ituni din l-opportunità biex nitkellem fuq dan is-suġġett hekk importanti. Kontenta li għandu l-opportunità li nitkellem makom u niddiskuti biss xuħut mis-suġġetti sfortunatament xuħut biss minn dawk li diskutejtu illum. Grazzi lilkom il-kol tal-li ġejtu hawnhekk u samtu mana l-arfin u l-esperjenza tagħkom. Jiena Jena impressjonata li ħafna mill-kollegi tiegħi madwar l-Unjoni Ewropea minn pajjiżi oħrajn għamlu sforz biex jiġu hawnhekk illum fi Brussell u eh, il-koll kemm intom għamiltu kontribut importanti ħafna. Nixtieq eh, nibda billi dak li qalet is-Sinjora Ġiradotti fuq il-kuraġġ politiku u r-rieda tajba. Il-koll nafu hi sitwazzjoni diffiċli u kemm tidher li għas-sitwazzjoni li maħna se noħorġu minna qatt bħalissa irridu naħdmu flimkien biex insibu soluzzjoni. Dak li aħna diskutejna hawnhekk illum hija soluzzjoni biex il-pożizzjoni tan-nisa u tat-tfal f'dan il-konflitt f'din il-kriżi reali issir aħjar mill-li kienet sa issa. Per raġun il-koll bdejna mill-perspettiva tal-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità. Aħna minn hemm iridu nibdew f'dawn id-diskussjonijiet u kulħadd in-nisa, it-tfal, kulħadd jistħoqlu li jiġi trattat tajjeb skont il-valuri tagħna, l-valuri li aħna inħadnu. U rridu nirrikonoxxu wkoll illi nisa għandhom bżonnijiet speċjali, għandhom vulnerabilità differenti, rridu nittrattawhom b'mod li huwa sensittiv għal ġeneru, xi ħaġa illi ma tantx ġrat f'ħafna partijiet tal-Ewropa u daka qed jgħidulna lil ħafna nisa refuġati li qegħdin jaqsmu il-baħar u jaslu fl-Unjoni Ewropea ġifieri għad għandna triq twila qudiemna imma kif intqal il-perspettiva tal-ġeneru tbatija il-situazzjoni miserabli illi qegħdin fija n-nisa refuġati sa issa qatt ma natat wis importanza ħadd ma jitkellem dwarha, imma nittama illi dan issa se jinbidel għaliex ir-rapport se niddiskutuh fil-plenarja nhar it-tlieta nhar il-Jum Internazzjonali tan-nisa. Irnexxinna propju illi impoġġoh fuq l-aġenda nhar it-tlieta li huwa l-Jum Internazzjonali tad-Dinja tan-nisa għaliex bekk ikollu simbolizmu akbar din il-kwistjoni ta' refugġati ta' nisa se tkun propju eh, se jkun is-suġġett tal-diskussjoni li se jkonna fil-Jum Internazzjonali tan nisa din is-sena. Nittama li se jqajjem kuxjenza dwar il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-refugġati u nittama li l-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issa se jagħmlu xi ħaġa dawk li qegħdin fuq il-linja ta' qoddim jirċievu r-refuġati u anke l-gvernijiet ta' pajjiżi fejn ir-refuġati qegħdin imorru wara li jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Ġifri hemm ħafna li hemm bżonn xi jsir u hemm dak li aħna nistgħu nagħmlu bħala membri tal-Parlament huwa li niżguraw l-gvernijiet tagħna jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jindirizzaw il-problema tar-refuġati nisa għaliex hija kriżi politika li qegħdin niffaċċjaw u mhux biss kriżi tar refugġati. Kif qalu ħafna mill-kellima irridu nindirizzaw il-kawżi ta' din il-kriżi. Irridu nifmu u naraw għalfejn ħafna minn dawn ir refugġati qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom u jiġu fl-Ewropa. Dan huwa kruċjali però forsi l-iktar ħaġa diffiċli li jridu nagħmlu il-ġuħ u l-gwerra huma iż-żewġ kawżi ewlenin illi forsi xi moment jew ieħor nistgħu insolvuhom imma sissa ir-refuġati għadhom ġejjin u irrit intenni dak li intqal fuq in-nisa u l-paċi. Ħafna minn dawk li ġildu għal paċi li għamlu kampanji favur il-paċi huma nisa u hija propju tradizzjoni ta' ħafna movimenti tan nisa madwar l-Ewropa li il-paċi hija fil-qoċċata tal-aġenda tagħna u għalhekk għandha tkun l-istess priorità għalina f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi. Aħna dina qed issir kriżi wkoll tan-nisa għaliex in-numru ta' refuġati nisa hija dejjem jiżdied u hemm iktar minn nofs ir-refuġati kollha li huma nisa. L-istatistika Eh, titkellem għalija n-nifissa ħna smajna f'wieħed mill-workshops dwar id-data li ħarġet il-UNICEF għall-ewwel darba iktar minn 60% tar-refuġati huma nisa. Eh, iktar sena l-oħra kien hemm 20% u n-numru ta' tfal żdiet ukoll bil-kbir. Din hija xi ħaġa li hija rilevanti ħafna attwali ħafna li rridu nindirizzawha għaliex qegħdin jaslu dejjem aktar nisa u jiena naħseb illi din ix-xejra se tkompli tissaħħaħ. Aħna smajna ukoll illi għanna nisimaw aktar ir-refuġati nisa u jiena ħad gost illi kien hemm fostna refugġata mill-Iraq li tkellmet fwieħet mill-workshops. Irridu nisimgħu il-leħen ta' dawn ir-refuġati, nitalmu ħafna mill-organizzazzjonijiet li jagħtu lajnuna mill-NGOs u jiena wkoll kontattijajt ħafna minnhom meta kont qed ta' ir-rapport imma xorta mhux l-istess bħal meta wieħed jisma' l-esperjenza minħal dawk in-nisa li ħarbu minn pajjiżhom, abbandunaw djarhom, għamlu dawn il-vjaġġi perikolosi perikolużi ma' uliedhom u faċċaw il-vjolenza minn refugġati oħrajn, vjolenza minn rappreżentanti tal-autoritajiet tal-pajjiżi u li kellhom jamlu dan il-vjaġġ f'kundizzjonijiet diffiċli ħafna, kundizzjonijiet li aħna forsi laqqas nħolmu bihom. U jiena nixtieq li jekk għandkom il-ħin issa morru għat għaraw il-wirja tar ritratti illi hemm palissa fil-parlamentarium li eh, eh, eh, saret minn Mari Drinen illi membru tal-Komitat tal-Drittijiet tan-Nisa Jiena nati ġieħ lil dawk in-nisa qalbina kollha illi telqu lil pajjiżhom u djarom biex ifittxu ħajja oħjar. Għandna id-dmir li natuhom tama l-futur u fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja l dak kollha li għamlu llum possibbli grazzi lilkom tal-li ġejtu, grazzi lill-staff tal-Parlament pers tal tax-xogħol li għamlu u nittama illi se nitilqu minn din il-konferenza b'sentimenti illi nafu iktar issa milli meta wasanna. Ejja nitkellmu man nies u nagħmlu kampanji favur dawn in-nisa refuġati u wuliedhom. Muchas grazie. ħafna, Sinjura Hannibal. Nishti nirigrazzja l-interpreti illi damu maħna aktar mill suppost sabiex nkunu nistaw u dan il-seminar. Jina nishti u kol nirigrazzja l-kom il-kol tal-li parteċipajtu għawnek tal-li eh, ġejtu din il-konferenza, issa għajm riċeviment għawnek eh, u d-dim il-jahudi minuti fuq l-ewel solar, u jekk joġobkom eh, jew immorru l-kol flimkien sabiex nevitaw li jintilef xaħat għalix il-kuruturi u ma' gbar u hemm ħafna minnhom. u grazzi.